Min qalbi u nittamaw li aħna warada ser ikolna regolament dwar l-Eurosur. Grazzi tassew. Grazzi dil kollega tagħna l-Onorevoli Melder. Mela hawnhekk ikkonkludejna din id-diskussjoni u issa ser nivutaw fuq dan ir-rapport għada f'nofsinhar. Mela, nistaw nimxu l-qoddim issa u ngħaddu għad-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq is-sospensjoni tal-ftehim Swift bir-riżultat ta' sorveljanza mill-NSA. U nixtieq nibda billi nagħti l-kelma lill-Kummissarju Malmström jina edha unek fostkom illum biex nifurmakom dwar l-azzjonijiet li jina deċidejt li nieħu wara l-allegazzjonijiet ta' l-aċċess possibbli ta' l-Aġenzija ta' Sigurta tal-Nazzjonali tal-Istati Uniti għal dak li ju sospensjoni bat taftejn Swift. Fil-24 ta' settembri nalt għajt bosta minnkom fil-Komitat tal-Libe u informajtkom dwar l-sforzi li kienu għaddejjin biex insegwu din il-kwistjoni li ovvjament għajmet ħafna tħassib. Id-diskussjonijiet li kellna fil libe kienu utli ħafna u nista' nikkjarifika ċertu affarijiet. Mill-ewwel allegazzjonijiet li deru fix xandi kif għattilkom jiena ħadd azzjoni immedjata. F'Lulju jiena bat l-ewwel itra lil kontraparti tal-Istati Uniti u fil-11 settembru jina tkellimt mal-Kunsil, is-Sur Cohen, il-Dipartiment ta' Teżor u tlabtu aktar informazzjoni dwar dan l-allegazzjoni ta' interċazzjoni. Jina u kont se niftaħ konsultazzjoni taħt artiklu 19 taħt it-trattat ta' TFU dinja proċedura li hija regolata fil-ftejim eh, fil-kas li jinqalaw mistoqsijiet jew inkella affarijiet li jridu jiġu karifikati. Pala, Bitweġiba għall-itra tijaj u itra fl-imkien mal-Kumitat tal-Libja fil-23 ta' settembru l-autoritajiet tal-Istati Uniti na xiftit spiegazzjonijiet, pero ċertu kwistjonijiet baqaw pendenti, mux imwieġba. U għallek jien għalt ma il-segretarju Cohen ġewwa Brussell u apprezzajt li juġi fosta minkejja il-kwistjonijiet budgetarja. Kena diskussjoni miftuħa pero twila u kjerifikajna numru ta' punti. Matul dik il-laqa il-sottosegretarju kon konferma li mimitħul fis seħ tal-FTM TFTP il-gvern tal-Istati Uniti ma ġabarx eh, informazzjoni finanzjarja minn SWIFT u il-gvern tal-Istati Uniti ma użax SWIFT matul dan il-periodu ta' żmien u jina insistejt li jina jkolli din il-konferma bil-miktub. Aħna diskutejna bid detta l koll il istqarrijiet kif l-Istati Uniti jiksbu informazzjoni mill-istituzzjoni finanzjari madwar id-dinja u fuq dan il-punt jina tlabtom aktar spiegazzjoni bil-miktub sabiex bekk aħna nkunu ċerti 100% li dawn il-mekkanizmi ma mux għet u konflitti ma' l ftim TFTP. Għalek, il-kontatti tana dwar l-Swift u l-Gvern tal-Istati Uniti ma waslux għal evidenza li il ftim li kena tal-TFTP ġi miksur ċi kjerifiki huma neċessarji qabel aħna ma naslu għal konklużjon ta' ħarija wara l-konsultazzjonijiet mal istati Uniti, nista' ngħidlek li dina għadha fl-aġenda minn qudiem tal-aġenda tiegħi u tal-impjegati tiegħi u aħna ser nitolbu l-informazzjoni kollha neċessarja fil-ġejjieni u ser nassikura wkoll li intom tkunu formati dwar żviluppi ġodda fil-bidu ta' dawn il-konsultazzjonijiet. Grazzi. Thank you very much, Commissioner. Grazzi tassew, Kummissarju, sanati l-kelma l-deputati fissem il-gruppi politiċi nati l-kelma l-ewel l-onorevoli Diaz de Mera fissem il-PPE. Grazzi tassew, Signora President, fil-sessjoni plenera ta' qabel fuq id-dibattitu dwar il-futur ta' l-istrateġija ta' sigurtà interna aħna konna għadna li sabiex aħna niġġieldu b'mod effettiv it-terrorizmu aħna rridu nindirizzaw il-prevenzjoni. il prevenzjoni Jiena nix nitkoll aktar f'dettall hawnhekk din is-sessjoni il-xandir għajmu numru ta' tħassib mm, fost numru ta' ċittadini Ewropej. U hawnhekk aħna qed inħarsu lejn jekk aħna nistgħux insibu evidenza ta' spjar min-naħa tal-NSA, aħna sissa m'għandniex Eh, informazzjoni dwar dawn l-attivitajiet kemm is-Sinjura Malmström kif ukoll id-direttur tal-Europol qal li intom fil-fatt repetitu dan il-klim u inti repetitu dan il-klim anki ma' sottosegretarju kon li memx evidenza ċara ta' l-NSA li forsi gneda da tispija intom tiku forsi għanna nissospendu dan il-ftejim qabel ma naraw li eh, kollox huwa ċaru tont, pero TFTP għandu lan li ġilet eh, għanijiet terroristiċi. Dan nista' naraħu kol fil-kas ta' Breivik, għaliex il-Breivik BTFTP aħna rnexxina naraw il-kanali li ġew użati sabiex wieħed jiġbor il-fondi sabiex jiffinanzja eh, l-attak terroristu l-artiklu tal-artikli li għanna fil-ftejn ifasslu kol xazzjoni t-tittieħed jekk wieħed mill partijiet ma jizomx konformi ma' dispożizzjonijiet tal-tejjim. Però dak li mhuwiex ċar u jekk id-deċiżjoni tandhom xi tieħdu b'mod unilaterali sabiex jissospendu ftejjemijiet dan ma nsibuhx imsemmi fil-ftejjim u għalhekk aħna rridu nsegwu wkoll direzzjoni legali u naraw x'japplika u x'ma japplikax forsi dawn dispożizzjoni dawn id-dispożizzjoni sabiex naraw jekk għandix evidenza ċara jidher li hemm ksur ta' dritt ta' privatezza u jien naħseb li għandna tħassib dwar dan il-każ u tħassib tagħna wa leġittimu u ġustifikati aħna qed tinfittxu l-verità għadna tnamlu investigazzjonijiet tagħna u aħna ma u ukoll eh, nimsu pass Maġen. Ma nistawx neradikaw l-element ta' riskju billi naħolqu aktar riskju u mingħajr evidenza, evidenza u fatti. Grazzi tassew, eh, Honorable Diaz għandek blue card minn eh, l-kollega Issur sur Stajanov. Jekk joġbok. Grazzi tassew, Signor President. Ma nafx jekk l-Honorable Diaz de Merisa xi jwieġeb din il-mistoqsija. Inti kif taf? Li dan it-trattat ġi miksur. Għaliex il-Kummissjoni tajtek? Ovvjament aħna hawnhekk qed nindirizzaw ksur ta' trattat tal ftejm imma mhux se jgħiduna li huma kisru dan il ftejm Grazzi tassew, onorevoli Stojanov. Kiku inti tajt biżżejt attenzjoni għal kumment u diskors tiegħi? Inti ma kontx issaqsini din il-mistoqsija, għaliex jiena maċ dak li għadek kif repetejt int. Jina anzi li jem Hemm dubju raġonevoli hemm tħassib u għalhekk il-Parlament qed jagħmel din l-investigazzjoni jiena żitt ngħid ukoll li aħna ma nistgħux nisospendu ftehim minħabba eh, suspett irrit ikollna fatti, pero mhux eh, fuq suspett, ma nistgħux nwaqfu dan il-ftehim minħabba suspett. Is-Sinjura Sipel, grazzi tassew Sinjura President. Issa Sinjura Malmstrom nix infakrek mill-ġdid li qabel il-sejbit li sibna diġa kienem problemi bl-implementazzjoni ta' dan il ftejm U jiena nixtieq ukoll infakrek mill-ġdid li qabel il ftejm li daħal fis-seħ, daħal fis-seħ, l-Istati Uniti ġa kienu qed jużaw eh, eh, l-informazzjoni ta' Swift minn fuq is-servers, jiġri dawn il-fatti eh, serna nafu bihom mill-rapporti ta' xandir. Sa dawn kienu akkużi serji u dawn edin jipperikolaw kol l ezistenza ta' dan l-istess fejim. Inti semmejt litra lil David Cohen u nista' ngħidlek li l-tweġibit li u tagħna huwa ma' osra il-programmi ta' traċċar u eh, biex wieħed isib dawn it-terroristi iva din hija xi ħaġa tajba bla dubju. Però u x'mezzi qed jindirizza hawnhekk, x'mezzi qed jitkellem dwarhom hawnhekk u ma ma jistawx jiksbu din l-informazzjoni twa Swift minar il-permess tana, jistaw jamlu jak minn pajizi terzi ma mux minna naħa tana. Jina naħseb li dan il-ftejim għandu jiqaf. U s-sur Diaz Demir għal ma nix naġlu għawnek, pero il-kritika tal-ftejim u anki il-rapporti ta' xandin ma jistawx jiġu injorati. Il-Kummissjoni weditna ħafna zminilu li li għandu għandu jkun hemm proposta għal eh, l-estrazzjoni ta' data fuq eh, territu għal dak li ju territorju meqjus bħala terrorista. Aħna qed naġlu wis jekk aħna nisospendu dan il-ftejm? Kiku aħna għandna prova fidejna f'dak il-każ, aħna mhux Eh, eh, ser nissospendu dan il ftim ma nikkanċeloh kompletament. Jina naħseb li rridu nissospendu dan il ftim sabiex ikun hemm riċerka intensiva fuq din kwistjoni nagħmlu pressjoni fuq l-Istati Uniti sabiex bekk ukoll anki l-Istati Uniti jipprovdunna eh, prova jekk verament sar ksur jew lev. Dak sa dan it-tant aħna ma nistgħux nippermettu li isimna jingħata fiftejm li qed jiġi abbużat mill-parti terza. Is-Sinjor Il-kollega tiegħi tal-PP e għadu kif qal li aħna għandna bżonn il-fatti u mhux naġlu għal naqbżu għal konklużjoni tiena naqbel miegħu. Sissa l-ebda investigazzjoni għada ma saret, laqqas investigazzjoni waħda minnaħa ta' stat membru, laqqas eh, stat membru wieħed ma talab il-unit ta' sta kriminalità ċibernetika tal-Europol biex jaħloq jiftaħ investigazzjoni. Ġifieri laqqas stat membru wieħed fejn Eh, server ta' Swift jgħat allokat. Le, il-gvernijiet tagħna tgħidu nħallu dan eh, fidejn grupp ta' ħidma ta' esperti. Satna hawnhekk qed nitkellem fuq ħaddiema tal-gvern li qed jiltaqgħu bejnietom u eh, qed jisimgħu wkoll minn l-Istati Uniti li kollox xi ħari. Ovvjament hawnhekk għandna indikazzjonijiet ċari ħafna eżis kollegi minn il kollegi tal-PPE. Todu xisser u moħkom fuq eh, eh, dak li għal sur Cohen, jew isserħu moħkom fuq rezoluzzjoni ta' Swift li l-investigazzjonijiet vera minn ser isiru jew eh, dak li għanna mnizzel l-investigazzjoni tridu fuq jisiru fuq is-servers ta' Swift, għaliex il-Kummissjoni mhux qiegħda tinsisti li l-Gvern Olandiż jinvestiga fuq il-post xġara, eżattament, għalix sinċerament, aħna manna lebda raġuni għalfejn għanna nafdaw l-Istati Uniti. Daw mux biss eh, stqarrit minna ħata xandir, ma dokumenti li ħarġu anki minnaħat ta' Sur Snowden, l-Amerikani għat ma ċaħdu li danu l-kas, l-Amerikani għalu li aħna ma kellniex aċċess autorizzat ta' server ta' Swift, pero ma jajdu li għandhom id-dritt riservat li għamlu hekk. Dan fih nifsu huwa ksur ta' ftehim u jiena naqbel 100% mal-kollega tiegħi Sibel, jekk aħna ma niddeċidux li nissospendu dan il-ftehim f'dak il-każ, jekk ma nix nikkanċellaw dan il-ftehim, għalmenu għanna nissospendu sa' kemm tibda investigazzjoni. Nispera li qed kummissarju u hemm eh, għandna l-ħadd illum minnaħa tal konsil Dinja dan huwa ftejim internazzjonali li ġi miftiem taħt it-Trattat tal Lisbona kien l-ewwel ftehim fejn aħna ġejna mitluba għal kunsens. Il-problema però hi li ġala darba aħna iffirmajna aħna ma nistgħu nagħmlu xejn iktar. Il-Kummissjoni u l-Kunsill talbuna biex inkunu biex natu l-konsens tagħna se jekk il-Parlament jadotta l-sqarrija l-sospensjoni u t-terminazzjoni tal-ftehim u l-Kummissjoni u l-Konsill ma jirreaġixxux bl-istess mod dak il-fa dan jwassal li il-Parlament mhux qed jittieħed b'serjetà hawnhekk qed nitkellmu dwar demokrazija fl-Ewropa. Mrs. Invelt, kolleg Albrecht. Grazzi tassew il-kollega Albert. Fil-sem il-partit tal-ħodor. Grazzi tassew, kummissarju jina hawnhekk ikolli ngħid li jiena daqsxejn eh, xukjat maħsud li inti qed taċċetta dawn it-tweġibiet minnaħa tal-Gvern tal-Istati Uniti jien nixtieq eh, nerġa' nirrepet dak li diġà għal mis-Sur Sibel. Is-Sur Cohen kiteb l-Gvern tal-Istati Uniti qed juża il-TFTP biex jikseb data ta' Swift li aħna qed nikwota, mhux qed niksbu minn sorsi oħra. <laughs> Din hija ovvja li huma hawnhekk qed jippruvaw jevitaw jirfaw responsabil tal dak li qed jagħmlu. U jekk u mhix jekk mhix konformi ma' leftejn ta' super mhuwiex il-każ, jew inkella jirreferu għall-awtorità li huma jgħidu li eh, jkunu jistgħu jaċċettaw eh, jaċċessaw informazzjoni tagħhom. Għalhekk wasal iż ninvestigaw investigazzjoni serja u ta' vera u maħsud ħafna nista' ngħid li l-ebda gvern tal-Unjoni Ewropea jew eh, awtorità ta' infurzar mi qiegħda tinvestiga dan il-każ. Għax jista' jkun hemm ukoll eh, attakk ċibernetiku fuq il-server ta' Swift ukoll. Jiġifieri hawnhekk aħna verament irridu nqogħdu attenti. hawnhekk aħna bħala Parlament Ewropew rridu nieħdu l-opportunità biex nikkanċellaw dan il-fejm u ninnegozjaw mill-ġdid it-termini ta' kooperazzjoni anki dak li hu ġustizzja u pulizija mill-Istati Uniti u nassikuraw li kumpaniji tal-Unjoni Ewropea u kumpaniji bħal Swift irridu jissegwu protezzjoni ta' data u sigurtà ta' data u ir-regolamenti li għanna f'dan il-kas u nassikuraw li dawn ir-regoli jiġu infurzati mod aħjar fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi tassew, issa l-kollega Kirkop. President, Komissarju, kontent li għandi l-opportunità n-diskutu din is-suġġett miegħek illum. Jiena nixtieq nitlob il-Kummissarju u l-Parlament jekk huma verament sinċerament jemnu li l-teddit li nissospendu leġiżlazzjoni tajba għal terroristi li qiegħda fil-interess għalina l-kol, l offiċjali tas-sigurta sejħu dawn il-dokumenti li ħarġu ta' Snowden bħala xi ħaġa fl-istorja, kbira fl-istorja. Eh, don don din informazzjoni hija rigali terroristi hawnhekk qed nitkellmu wkoll u ngħidu li eh, ħanatu rigali ħor, fir neddu sigurta tal-Ewropa. Din hija xi ħaġa verament redikola. Ħafna membri fil-Parlament qalu li qed jitkellmu fisam iċ-ċittadini tagħhom, però jien ixi nitkellem għal dawk li jixtiequ jgħixu f'Ewropa li hija eh, sigura għalihom u għall-familji tagħhom. L-awtorità adegwata għandha tħares il-ksur tal-informazzjoni ta' ċittadini, li tkun protezzjoni aħjar għal ċittadini u anki seħħa il-protezzjoni ta' data. Però jena għamlu dan mod fejn aħna niġbu l-evidenza u neliminaw deċiżjonijiet ta' malajr dak il-kas il-Kommissjoni wkoll titkun aktar responsibbli għal dak tagħmel ħadd ma tixtat il-fatt li għammi drittijiet ta' ċittadini però jien m'iniex les li nagħmel dan billi nipperikola s-sigurtà tagħhom u l-ħajja tagħhom. Jiena mhux ser nappoġġa azzjoni mill-Parlament li tieħu eh, perspettiva irresponsabbli fuq kustjoni tant serja li tkun qed tasal għal konklużjonijiet għal dak li huma kwistjonijiet importanti internazzjonali jew nisospendu f'temijiet tagħna meta arrija fil-gazzetti jew xi ħadd jagħmel xi allegazzjoni. X'kien finu dal-mod li jmexxu l-Ewropa? Uh, Kollega Kirkop, il-kollega Indveld għandek mistoqsija, taċċetta? Taċċetta? Mistoqsija bil-karta blu? Jek joġbok. Kollega, Kontent nisma li jinti tixtieq il-fatti, taqbel mi mela li jekk tappella investigazzjoni mit-taqsima tal-ġlid kontra l-kriminalità fuq l-internet mill-awtorità tiegħek fir-Renju Unit mill-Gvern jista' jagħmel talba l-investigazzjoni bħal din jekk ma tafdax lilna lill-Parlament Ewropew għandek tafda lill-Europol u xek. It-tieni net Inti tajt li din essenzjali għal sigurta u ġdida kontra terrorizmu. Ma segretarju Cohen nifsu fl-ittra tiegħu jaraf li d-dejta qed tintuża l-affarijiet li mhux marbuta ma' terrorizmu. Taqbel li l-Amerikani kollhom id-dritt li jużaw id-dejta għal anijiet li mhux marbuta ma' terrorizmu? Grazzi. Well, um, I always get a blue. Dejjem ikolli karta blu minn għandek, Sophie. Lest wieġbek hekk Jiena nemmen li l-awtoritajiet xirqa dejjem għandhom investigaw l-allegazzjonijiet, m'għandix problema b'din li għandi problema biha hija hija l-approċċ parzjali u proġudizzju meta taqbad u tikkondanna bla razan li partit, parti, nazzjon, stat, kun min ikun jiġi eh, akkużat bla ebda evidenza ta' xejn. Dan qed jiġri ta' spiss fil-Parlament Ewropew u naħseb li minnaħa tiegħi l-inqas din mhix eh, mhix xi ħaġa raġonevoli hija inaċċettabbli. Grazzi. il President l-Onorevoli Ernst. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Li qed nagħmlu llum huwa l-istess li nagħmlu dak kollu kun darba li konna suġġett Swift. Ikonna dan il-punt fuq l-agenda u ma jkonna xejn fatti. Ma niksbux il-verità, kull ma jkonna hija black box u segretezza. Għanna l-esperti tal-sigurtà, smajna mill-esperti tal-NSA, tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea qed tiġi appellata minn għandhom biex jassospendaw Swift biex jippruvaw jinvestigaw xe jiġri. U għalhekk aħna neħtieġu li konna din it-tip ta' investigazzjoni. Sinjura Malmstrom, l-unika evidenza li għandek jisu litra. Itra, dik l-evidenza li għed ruħek fuqa, din l-evidenza li għandek Fl-ebda situazzjoni kieku ma nqisu din bħala evidenza ma f'din ċirkostanza qisek li din l-ittra l-evidenza ta' kollox. Però fil-fatt jien ma naħsibx li hemm twettiq minnu ta' xin il-problema ħadd ma tintabax xini u mhux qed naġixxu. Huwa possibbli li nissospendu Swift taħt ċertu ċirkostanzi f'kwalinkwa ħin u għalhekk ma nistax nifhem l-imġiba tiegħek. Ma naħsibx li ġibru hekk kieku viża fi pajjiżi oħrajn. Jien ovvjament nixtieq li ntemmu il-programm kieku din tkun preferenza tiegħi ma jekk ma tistax ittemmu minn tal-inqas issospendiħ x'inkalla ħanaqwa redikolu. Grazzi l-Onorevoli Morvaj. Grazie ħafna, Signora President. Jiena avukata fil-professjoni tiegħi u jekk ikun hemm tkasbir tal-liġi, irid ikun hemm konsegwenzi legali. Hekk tallimt. Iżda hawnhekk jidher li hemm violazzjoni ta' ċittadini tal-Ewropa kollha kemm huma u l-kumpaniji tal-Ewropa. Però jisu l-Amerikani ħajdu għal ixxa din bl-ebda konsegwenzi. Jien qatt ma rajt xi bħal di fl-ebda rapport. Sedan ġara qabel l-avvenimenti ta' 11 ta' settembru 2001. Dan ir-rapport stabilixxa li l-Istati Uniti kienu eh, qed jagħmlu tnemmis tal-massa l-ċittadini Ewropej. X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' dan ir-rapport? Kien hemm Ma nafx, minix ċert, imma l-Parlament Ewropew ilu jindirizza dan affarijiet f'dawn l-aħħar 10 snin. U ilu jindirizza kondizjonijiet terribli anke fil-ħabs ta' Guantanamo. Suġġett ieħor jaħraq għall amerikani Kien hemm ukoll ħafna sospetti ta' tortura fil-ħabs. Kien hemm konsegwenza legali hemmhekk? Le. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar il-ħajja tan-nies ukoll. Il-kwistjoni hija din. Issa għandna ħafna informazzjoni lil eh, li qed provdunna l mezzet ta' xandiru jisir jider li anki f'dal-kas mux ikun hemm konsegwenzi legali. Ser tamlu minn dan, ħajkunem konsegwenzi legali fl aħħar fuq l-affarijiet bħal dawn? Grazzi. L-Onorevoli Vos, grazzi President. Jien ukoll nixtieq nifraħ l-rapporter u ngħid awguri felluq sninu. Irridu naraw il-valur Ewropew tal-ftehim Swift. Il-valur ta' dan il ftejm jinsab fil-kontribut tiegħu għal protezzjoni tad-dejta kif ukoll ġlida kontra terrorizmu kif jidru l-affarijiet bħalissa jien ma nistax nifhem għala Nis jaħsbu li dal-ftejm jrid jiġi sospis minħabba dil kwistjoni kollha tal-NSA. Mim evidenza ta' xejn għalissa, il-Parlament Ewropew jemmen li donnu jisu votali li aħna namlu monitoraġġ tal-finanzjament tal-gruppi terroristiċi u ma bidel assolutament xejn. Aħna dejjem assumejna li ftejim Swift ikun sospis biss jekk aħna nkunu f'sitwazzjoni fejn nagħmlu xi ħaġa aħna wkoll minn flok. Però kif jidru l-affarijiet xejn minn dan u naħseb li jekk nagħmlu sospensjoni nkunu responsabbli minn punt di vista ta' sigurtà. Għalfej l-ewwel qabel kollox qed nitolbu biex ikun hemm sospizzjoni ta' ftehim qabel ma kien hemm eh, it-tmim tal-inkjesti fil-kumitat. Għala ma nistgħux laqqas nistennew ir-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħna stess. Il-koll rajna bajnejna li memx evidenza ċara, memx fatti ċari u ma smajna xejn mill-kummissarju. Ma smajna xejn u dan imur violazzjoni tal-trattat. <coughs> Il-kwistjoni ta' Swift u rritna għal darboħra kemm il-protezzjoni tal-istat u networks tal-rekwiziti, il-rekwizita tal-networks kemm huma sofistikati u għalhekk ma nistawx najdu li dan mhux il-każ u li mhux minnu. Palissa xi ħaġa fil-fuljett tal nessej biss li tindikanna li hemm monitoraġġ ta' Swift. Imbagħad għandek l-approċċ legali, għandek il-ftehim u hemm l-approċċ illegali. Jew ma nistax nifhem verament għaliex ma nistax nieħdu l-approċċ legali. Isna rridu l-Istati Uniti ma nitfawhomx fi triq tajba, aħna rridu nitfawhom fi triq tajba u malek ma nistax tiġbdilhom tbeżbilhom widnejhom jekk jitjamlu xi ħażina. Jekk daru ma' liġi u mhux qed iżommu ma' trattat, aħna rridu sistema għalina ta' TFTP, il-programm ta' rintraċċar ta' finanzjamenti ta' terroristi. Grazzi. Il-President, kollega Indvel tixtieq tistaqsik mistoqsija. Yes, thank you. Um... Grazzi. Survos, Vos, kulħadd hawnhekk qed isemmi l-fatti. Ħafna appellaw li Dawn id-dejta huma utli u neċessarji għas sigurtà din id-dejta m'għandix bażi, din m'għandix bażi u din mistoqsija tiegħi lejk issa. Il-gvern tiegħek, il-grupp tiegħek jappoġġaw investigazzjoni mill-taqsima tar-reati fuq l-internet mill-Europol la inti u laqas jien maħna esperti, la inti u laqas jien ma rajna xem fi Swift Mux aħjar nħallu fidejn esperti tal-teknoloġija informatika li investigaw fuq il-post jekk kienx hemm aċċess bla autorizzazzjoni u l-possibilità ta' din tappoġġa din il-proposta? Yes, Mr. Voss. Also ich kann nicht erkennen, warum die uh, Regierung Iwiġi is-Sur Voss. Ma nistax nara għala l-gvern Ġermanis ma jkunx interessat x'jara x'ġara. Walek ma nistax nifhem il-mistoqsija tiegħek x'inhi. Barra minn hekk nixtieq ngħid li aħna staqsejna l-Swift x'qed jiġri aħna għandna l-esperjenza u inti stess qed li aħna nistaw eh, niżvelaw xem minn taħt u l-ebda evidenza, ek għalunna Swift u kif hemm l-affarijiet bħalissa m'hemmx evidenza, m'hemm provi ta' xejn u jekk aħna rridu naġixxu mod xira jekk irridu nżommu ma' trattati, allura l-unika triq hija li ngħidu li jew nappoġġaw il-ftejm it-trattat jew le. Kollega Murajx. Grazzi President, kollega sepel semma ħut mitħassib fil grupp tiegħi. Nibda bil-kwistjoni tal inkjesta l-investigazzjoni li għajjem anki sur vos. Jiena fiħdan din inkjesta għajjem til-kwistjoni ta' taqsima tal-reati fl-internet u eh, sostnejt li Każijiet bħal dawn fejn hemm ksur, ksur jista' jkun hemm investigazzjonijiet. Jekk dan huwa l-każ, minn tan stat membru għandu jitlob investigazzjoni ta' dat tip. Nirrealizza x'in il-problema, Kollega semma l-problema eżistenzjali usa jekk nivvestigawx eh, l-informazzjoni li ħarġet fil-beraħ minnaħa ta' Snowden. Din hija kwistjoni kollha. Rridu naraw jekk nivvestigaw il-mod l-affarijiet kif qed iseħħu Biftejim Swift. Ma naqbilx ma' Sur Voss. Naħħa l-headphones għalhekk ma jafx qed ngħid, nittama li ikolli minuta żejda iktar il-qoddim. Il-Bart għajjejna nessa tejni minuta. Ħadd ma tismani, so xkulħadd naħħal headphones jgħid il-kellim. Iżda, ma nafux eżattament x'et jiġri, ma nafx qed jiġri fil-inkjesti, memħat li qed jieħu ġurament, kull ma rridu nagħmlu huwa nibqgħu ninsistu, għalhekk tinserħu fuq il-kummissarju biex ikollok it-tweġibiet kollha possibbli u mbagħad naraw l-investigazzjoni ser toħroġ biex naraw li ma deċiżjoni politika noħorġu u naraw x'soluzzjoni nistgħu noħorġu biha. hija deċiżjoni tal-maġġoranza tal-Parlament anke fih dan il-Kunsill u dan huwa l-mekkaniżmu li rridu nimxu bih. Naħseb li Sinjura Enfeld għandha raġun. Għandna setat fir-rigward il-proċedura ta' konsens għal ftehimiet fil-futur u għalhekk din hija l-manuvrar politiku li aħna għandna. Din hija r-riżultat ta' din is-sitwazzjoni kollha, u għalhekk minn naħat tal-grupp tiegħi nixtieq intenni minn ma noqgħod nidħol fid-dettall li Swift huwa ftehim importanti ħafna lina u l-grupp tagħna innegozjajnieh fil-Parlament nieħdu bis-serjetà nifmu s-sigurtajiet eh, l-implikazzjonijiet fuq s-sigurta u nħdu l-affari b-serjeta. U għalhekk aħna rridu l-iktar investigazzjoni dettaljata possibbli nevalwawa skużani President, imbagħad nagħmlu evalwazzjoni minn hemm u nagħmlu deċiżjoni politika fuq is-sospensjoni, sospensjoni temporanja u mbagħad negozjar mill-ġdid. Mhix qed nitolbu għal din b'kapriċċ hija deċiżjoni serja politika li rridu nieħdu. Grazzi ħafna kollega Morahex. Issa l-Onorevoli Mayor. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naħseb li minn tal-inqas l-inqas ħaġa li għanna għamlu huwa li nifriżaw nissospendu l-ftehim. Dan l-inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu. dal każ. Jien naħseb illi aħna bħala Ewropej rridu niddifendu s-sovranità tagħna u niddefendu ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. Tonnu hemm ma jridx jara dak li huwa ovvju u ċar għaliex l-amministrazzjoni tal-Amerika uh, wetqet dawn l-affarijiet u dawn eh, l-attivitajiet ta' spjonaġġ l-ikbar mit-tieni gwerra dinija l-hawn bl-ebda supervizjoni ta' xejn hemm min ma jridx jaċċetta r-realtà x'inhi, iżda hemm evidenza bizzejiet. u l-istess għamilna għal reġuni oħrajn fl-Amerika tisfel, għallura l fejn għanna nġibu ruħna mod differenti jissa għal oħrajn pal per eżempju l-President tal-Brazil li meta sabet eh, l-evidenza li aħna rajna u rċevejna li kienem attivitajiet ta' spionaċ xamlet talbet l-President Obama għal spiegazzjoni. Naħseb li l-Unjoni Ewropea missa għamlet l-istess ħaġa. Misna morna direttament għal min għandu fidejħ tmun, is-Sur Obama, u jispjega x'inhija responsabilità tiegħu f'dan ir-rigward. Naħseb li dan huwa qatt kriminali li qed jitwetta fl-Unjoni Ewropea f'pajjiżi u anke f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa meqjus bħala qatt kriminali. Grazzi. L-Onorevoli Ehrenhauser. Grazzi ħafna, President. Ma nix ninsaw kif dan il-ftejim twaqqaf mill-bidunet. Ftit snin ilu l-Amerikani illegalment ħadu d-data minn Swift minn min idejn l-Ewropej. Dan ma ġiex ikkastigat mill-Unjoni Ewropea, anzi, eh, kien hemm legalizzazzjoni ta' dan retrospettivament. U allura rridu noqogħdu b'sebajnejn hawnhekk Irridu nafżaw l-Amerikani naħan nikkanċellaw dan il-ftejm jew minn tal-inqas nisospenduh. Ejja nkunu onesti hawnhekk, nkunu onesti ngħidu li jekk nissospendu dan il-ftehim huwa meħtieġ li nnominaw eh, l-Kumitat ta' inkjesti li nnominaw lil Snowden bħala rebbieħ tal-Premju Sakharov. L-affarijiet mhux se jisolvu hekk. Qed nbidlu n-nies f'oġġetti ta' dejta Dawn l-oġġetti mbagħad jiġu sorveljati u jiġu ehm, skambjati mill-awtoritajiet tal-intelligence. Bażikament qed in-nies qed jitilfu d-drittijiet tagħhom u qed imermer ir-relazzjoni bejn l-istat u ċittadini. Qed tagħti sensazzjoni ta' biża' u dil biża qed kompli tinxteret u tinxteret in-nuqqas ta' fiduċja ta' ċittadini fina. Aħna rridu wieġbol dan, ekk rridu ċittadini tagħna minna u rridu naġixxu l-istess ma' kulħadd, anke jekk huma l-Amerika qed nitkellmu dwar il-konkwista tal-ispazju, spazju tal-internet, l-infrastruttura tal-internet, l-infrastruttura ċibernetika. Dan kollu jikorrispondi mal-protezzjoni tad-data. In-nies tal-NSA u bina jekk kieku kellhom jisimgħu dan id-dibattitu. Grazzi, kollega Van de Kamp. Signora President, grazzi ħafna. L-ewwel nett. U s-soltu mhux hekk nagħmel, nixtieq nifraħ lill-Kummissarju għal fatt li qed indirizza din il-kwistjoni bil-galbu. Tkellmet mal-Amerikani u naħseb li Senjura Malmström qed toqgħod b'sebajnejn fuq din il-kwistjoni. Jien familjari bl-istorja ta' TFTP, naf li ċittadini huma mħasbin ħafna dwar ġara hawnhekk u li qed jiġri u minħatana kena diskussjonijiet ma' rappresentanti tal-NSA Xejn mu faċli jridu naraw l-ambitu tal-ftehim x'inhu. Biex bekk mbagħad ninkludu kollox fil-kuntest tal-ġlida kontra terrorizmu. Naħseb li jekk nagħmlu hekk nkunu qed nillimitaw wisq l-affarijiet, x'ingħidu dwar l-aspett ekonomiku, x'ingħidu dwar eh, infrastruttura ta' konsulenza politika. Fuq hekk qed nitkellmu hawnhekk u naħseb li din m'għandix titqis iktar bħala ġlida kontra terrorizmu, qed nitkellmu dwar rintraċċar is-sejba ta' dejta dwar ħafna affarijiet hawnhekk u neħtieġu nirrispettaw ċertu drittijiet, speċjalment il-privatezza u rridu nkomplu niġġieldu dil forma ta' terrorizmu finanzjarju. Però għanna obligi ekonomiċi vizavi mal-pija tad-dinja u dawn l-obligi rridu jiġu rispettati wkoll. Grazzi. Grazie l Lopez Aguilar. Signora President, għanna rax nistanżit. Ivvotaw kif votaw in-nies fuq it-TFTP jidher li ma tnaslum kien fuq dan id-dibattitu nibqgħu nitkellmu dwar evidenzi u fatti u minkejja l-isforzi tal-Parlament Ewropew biex naraw kif verifikaw il-fatti u nirrappreżentaw l emozjonijiet ta' ċittadini, ta' miljuni ta' ċittadini li huma skandalizzati minn dan kollu ma nistawx nofru l-fatti għax ma nix biżejjed informazzjoni. L-informazzjoni li titolbu qed tiġi miċħuda. L-NSA ma ċaħdit li għanda data ta' Swift disponibli u li ma kisbitx din id-data permezz ta' kanali regolari u illegali dan ma ċaħduħx u dan diġà jurik il-termini ta' trattat xinu u jista' jiġi interpretat bħala ksur tal-ftehim. Din kwistjoni serja ħafna u għandha tittieħed bis-serjetà. Fl-inkjesta ta' sorveljanza li qed isseħħ bħalissa fil-Kumitat Libe aħna tajnijom l-opportunità l dawn ir reprezentanti tal-NSA biex Eh, jirribattu dawn l-allegazzjonijiet u ma ġewx ribattut illa mill-rappreżentanti Amerikanu l mir-rappreżentanti ta' Swift. Mhumiex qed jiġħdu li s-sistemi ta' trasmissjoni ta' data ma kienu eh, soġġetti għal attakki fuq l-internet minnaħa tal-NSA u din serja ħafna speċjalment meta tara li hemm ksur ċar tal-ftehim. Ġela darba ma kienx hemm ċaħda minnaħa tal-NSA li d-dejta tiġi rċevuta minn kanali illegali. Ħan nissospenduh dal-ftehim jew le? Grazzi l-Onorevoli Sosa Wagner. Signora President, Signora Kommissarju, Naħseb li l-aħbarijiet li nibqgħu naraw u nisimgħu kien fuq il-gazzetti kif ukoll fuq televiżjoni huma ta' tħassib. Palma naraw da' l-lejla naħseb li l-Kummissarju għandha bżonn tiġbor l-data u l-informazzjoni u l-evidenza meħtieġa biex bekk din il-kwistjoni tieqaf darba dejjem fl-Unjoni Ewropea. Irridu nieħdu miżuri ta' prekawzjoni biex inħarsu nid-defendu drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej. Din kwistjoni kollha għandha tniedi riforma tar-regoli u regolamenti tagħna biex inħarsu il-konfidenzjalità tad-data kif ukoll biex inħarsu il-privatezza. Neħtieġu nagħmlu dan mill-aktar fis possibbli. Irridu li nieħdu nifs ġdid u nitfaw nifs ġdid f'di situazzjoni kollha. U naħseb li dan nifs ġdid għandu jiġi provdut mill-Unjoni Ewropea u ma dawk li jiddefendu jiggarantixxu id-drittijiet fundamentali għal privatezza li għandhom jitkellmu u naħseb li dawn id-drittijiet għandhom jiġu rispettati u għandna nkunu mħarsa minn kwalinkwa tip ta' forzi ulterjuri. Grazzi. Grazzi. Weidenholzer. President, eh, nishtiq nasar nati taqsila ta' diskussjoni, ċoħe, illi aħna għanna naraw xamlet l-NSA fil-monitoraċ ta' dawk li kienu sospettati mit terrorizmu. <clears throat> Però huma provaw proteġu l-sfera privata u dan huwa l-puntat luq għal kif il-servizzi ta' intelligenza ta' intelligence għedin taħlu minn min bil biex najdu għek. <clears throat> Aħna għanna niprotetti drittijiet ta' t-ċadini tana, rridu namlu iktar mill nitbu it-tri u naqraw il-risposti. Bżon aħna nixeru dawl fuq il-fatti. Bla dubju aħna rridu niproteġġu l-sfera privata U fl-opinjoni tiegħi għal din ir-raġuni aħna m'għandniex nibatu iktar data l-Istati Uniti. Il-programm Swift għandu jiġi sospis sakemm niddeċidu. Il-drittijiet tal- eh, tal-bnidem tal unjoni Ewropea m'għandix tiġi sagrifikata għall-interessi tal-Istati Uniti. Dana għanda tkun ħaġa importanti ħafna għalina. U ma nistawx namlu ta' parsi maġara ġara xej kif għamilna sissa. Għax dak huwa dak li għamilna sissa. U għasanina umbat għal eh, ksur tal-standards tal-protezzjoni tal data Ewropea. Ma jistax ikun fl-interess tagħna. Eh, sar wasal il-moment billi bagħtu sinjal, sinjal ċar. Issa naddu bil-kasti, naddu għal-kasti Koferati. Grazie, President, Kommissarju. Jena naħseb illi f-situazzjoni delikata, forsi aħjar ma nużawx eh, argumenti politiċi li jistaw jidru strumentali, ma nibbażaw ruħna fuq sens komun. Aħna għanna u dimna unek eh, denunċata spionaċ possibli. L-għol ħagġa li għanna namlu, namlu starriċ biex naraw ekk ux veru li għanna din il-problema Eh, fl-istess ħin nistaw napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. Għanna sospett nissospendu il-normativa. Jekk bat blistħarriġ naslu għal eh, konklużjonijiet eh, konvinċenti, allora onaraw li wasalna għal ksur ta' dawn id-drittijiet individuali, allora nistaw nistaw nistaw nireċedu minn dan il-ftajim. Pero jina ma jidirrix illi hemm alternativa għal dan din il-proċedura. L-għon għamlu stħarriċ, nisospendu eh, eh rizultat u neġawlura mill-kontrat. Sangstrom. Grazie, President. Eh, komissarju, eh, dinja eh, baqgħet xokata mill-rivelazzjoni ta' dawn il-fawz. Rajna kif għamlu spionaċ industriali kontra l-Brazil, qed jagħmlu spionaċ politiku kontra il-qatt tal kapiet politiċi u fuq ċittadini ordinari komuni fil-Unjoni Ewropea kollha. U nara mhux biżejjed? għal biex il-Kummissarju jisospendi il-ftejim u jagħmel tħarriġ eh, xiera xiktar trid biex tagħmel dan. Mr. Engstrom, kolleg Paska. Dziękuję eh, za słowo. Paska. <coughs> Grazzi, President. Kommissarju, jena naqbel mal-kollegi li għadhom kif tkellmu qabli. In-negozjati tana, il-proposti tana fuq l-attivitajiet tal-NSA mandomx ikunu reazzjonijiet isteriċi. Irridu nibbażaw ruħna fuq il-fatti. U hemm naraw x'inhuma l-avvenimenti reali u rridu anki niċaraw x'inhuma l drittijiet tal-Unjoni Ewropea. il-litra ta' Sur Cohen ma jistawx jisostitwixu attivitajiet tal-autoritajiet eh, tal-intelligence tagħna. Irridu namlu stħarriġ bl-Europol u nikkonfermaw il-fatti tal-kas u mbagħad għabbażi ta' da ninformaw l-Amerikani bir-riżultati ta' dan l-istħarriġ u ma nistawx nippermettu l-autoritajiet Amerikani namlu li jridu. Iċ-ċittadini Ewropej specialment l-iktar zaza, l-iktar dawk zaza, huma iktar kwalifikati u iktar informati u ma jafu xinu ma dritti taħħom u dmirijiet taħħom u għanna nerġaw l-ura dan lura fuq dan il-problema. Stojanov. L-estremizmu mux se jservina għal xej hawnhekk. Mish kwistjoni ta' xieġri fl-Ewropa u xiġri fin-naħa tal-Atlantiku. Jider li jemmek jisa Gestapo li qed tespjuna fuq ċittadini kostantement. il gvernit tana elettik demokratikament m'għamlu xejn fuq din il-problema u jekk eh, dan għandu jieġi użat kontra ċittadini Ewropej, ma nistax naċċettaw għad din is-sitwazzjoni. Ma kien hemm l-ebda reat u nista' ngħidilkom illi m'għandix bżonn m'għandix bżonn dan it-tip ta' sikurezza. Aħna għandna bżonn ta' libertà, is-Sinjura Malmström. Grazie. Il-TFTP e huwa internazzjonali, negozjat internazzjonali, aħna negozjajna kien hemm ma kienx kontent bih, e votajtu kontra, għandkom dritt. E, u kien hemm vota favur, però mhux mhux mod kontent. Però kien hemm maġġoranza kbira f'din il-awla. Innegozjajna fl-imkien kien hemm dispożizzjoni ċari fuq l-iskop, fuq l-ambitu, fuq il data protection, e, e, fuq il-regoli minn għandu aċċess e, għamilna eh, reċenzjonijiet fuq u da biex nuru li l-ftajim ġi rispettat, proposti biex intajbuħ u għamilna u koll eh, evalwazzjoni tal-utilità tas sistema Dar u rapport l eh, lest, pero għadni ma għet nżommu fil-kaxxuna li stax għanna diskussjonijiet u għanna akkużi, pero dan il-rapport jgħati evidenza ċara illi Dan il-ftejm enet en lil l-Istati Uniti u anki l-Europa biex jagħmlu tracking tal-finanzjamenti terroristiċi. U intkom tablu anke jekk jitkom ma joċubkomx dan il-ftejm li ma nistawx nisospendu ftejm għabbażi uh, ta' suspetti. Dawn is-suspetti huma gravi bizzejiet minn naħa tal-Kummissjoni u biex nkun nista' nistaqsi eh, mistoqsijiet pertinenti u preċiżi. Jiena kelli eh, tkellimt magħhom eh, telefon u tkellimt ma' segretarju Cohen din il-ġimgħa risponda ħafna mistoqsijiet għatem mistoqsijiet oħrajn u dawk minnkom il-komitat Libe se jmorru f'Washington u se jistgħu jistaw jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom u jaraw huwa werina illi ma kien hemm lebda ksur tal ftej. U fuq l acċess għal data Swift fl-Europa. U diskutajna u koll eh, dak li semmejtu intkom f'din litra eh, fuq format ieħor Swift u disketin iħda f'dettal. U intkom tafu illi hemm u koll illi hemm istruzzjoni oħrajn finanzjari li jużaw dan il-format Swift. U dawna mhumiex koperti per per eżempju, jista' jkun format Swift li jiġi minn pajjiż terz u jidħol f'investigazzjoni oħra u ma jagħmlu allert lill-Istati Uniti u lill-awtoritajiet. Dan huwa eh, eh, normali tal-pulizija, dan mhux ksur tal ftejm U jiena tlobt, tlabt kjarifika biex nifhem eżattament kif taħdem u biex niżgura li dawn il-mekkinizmi mhumiex f'konflitt mal-Swift. U Staqsejtu kol fuq dan il-manual li tkom għamlu referenza għalieħu rajna kif xi eh, mezzi ta' xandir. U bħala risposta għaluli illi l-uffiċjali NSA għandhom taħriġ fuq kif jaħdmu daw u kif jiġi interpretat messaġġ Swift u però ma zgurani illi mandomx eh, mandomx aċċess illegali għal database TFTP, bla dubju. Aħna għedin f'din is-sitwazzjoni bħalissa għat nistennew kjarifika uh, ulterjuri anki bil-miktub, u mbagħad eh, ikonna u hemm il-ħidma iktar wiesa li jsir fil-gruppi ta' ħidma li qed tagħmlu idkom fil-kumitati ta' starriċ il-Komissjoni Ewropea ma' DG Just Eh, anki mal-presidenza tal-Litwania u kien dal-grupp fuq il-protezzjoni ta' data xkolla eh, konna aħna allarmati bl-NSA fuq l-sfera privata ta' ċittadini e ħaza gravi ħafna kena diskussjonijiet u nittama li dasa jwassanna għal proposti konkreti kif nistaw intejbu il-protezzjoni ta' data ċittadini Ewropej u aħna nsegwu anki mill-qrib dak li għal il-President Obama eh, li forsi monod għaxejn l-lem u il- u eh, eh, se jitlob appoċ fil-kongress biex jirregolamenta aħjar. Eh, il-kontat tana ma' Swift f'dan il-moment u mal kontatti tal-Istati Uniti li ġi violat il-ftejm tal-TFTP. Għal dastant jena ma' nistax għalissa nitlob sospensjoni ta' dan il-ftejm. Grazzi, signora Malstorm. Kollegi, din diskussjoni issa maluqa. Memx proċedura kif qed titlob in, signora il-proċedura, il-diskussjoni maluqa, nista infakkarkom illi dina ħat votata fil-plenarja li